jiena naħseb li dawn il-passi, dawn il-punti ser jatuna iktar ċarezza dwar xi ġifieri ikel prodott lokalment. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa aħna konkludejna dan il-punt. Għanna dikjarazzjoni mill-Kummissjoni u l-Kunsil fuq is-sitwazzjoni tal-immigranti ġewwa il-Greċja, id-dibattitu ser jibda ser jinfetaħ mill-Ministru. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. President. Naħseb li ħadd ma għandu ebda dubju li l-Greċja qiegħda tiffaċċja sfida kbira fir rigward tal-immigrazzjoni. Aħna rridu nappoġġaw lil Greċja fl-isforzi tagħha biex terġa' tikseb minn ġdid il-kapaċità li timmaneġġja l-immigrazzjoni. Fil-Kunsill aħna Bosta drabi diskutejna l-implementazzjoni tal-pjanijiet ta' azzjoni tal-Greċja dwar l-azilu l-immigrazzjoni kif ukoll fuq il-kontroll tal-frontieri. Din kienet diskussa riċentament fil-Kunsil eh, ta' 8 ta' Marzu, Kunsil tal-Affarijiet Legali Affarijiet Interni. Il-Kummissjoni u l-Greċja qalu li hemm ċertu progress mod partikolari fir-rigward tal-proċessar prattiku tal-applikazzjonijiet tal-azil. Iżda, huwa ċar ukoll li l-implementazzjoni ser tkun eh, ta' sfida kbira. Din dan huwa minnu kemm fir-rigward tal li jkun hemm biżejjed staff biex jipproċessaw il-każijiet u wkoll fir-rigward tal-ċentri eh, tal-uħ. Dawn ir rizorsi kollha jridu jiġu ntużati biex nappoġġaw l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni tal-Greċja. Dan ser jeħtieġ isfort kbir min naħa tal-Greċja u wkoll eh, appoġġ eh, koordinat kif suppost minnaħa tal-Unjoni Ewropea għal Greċja. L-Aġenziji tal-Unjoni Ewropea bħal pereżempju Um, l-Uffiċċju Konġunt tal-Azil Ewropew u l-Frontex kif ukoll l-istati membri eh, li ser jikkontribwixxu għandhom jiġu involuti kollha. Il-Kummissarju Oli ta' Nazzjonijiet Uniti għal Refuġati ser ikollu rwol importanti wkoll. Dan huwa minnu fir-rigward tal-fondi ekonomiċi, eh, l-esperti u assistenza ekonomika oħra. F'dan l-isfond, l-aħbar li ser ikunem hemm ċentru tal-uħ ġdid fil-reġun ta' Avros hija mm, nilqawa ħafna. Il-Kummissjoni samna ftit ieħor se jitkellimna u se tatina iktar informazzjoni dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni ġewwa l-Greċja. Nixtieq nenfasizza l-fatt li aħna ġewwa l-Kunsill aħna ddiskutejna kif aħna nistgħu nesprimu s-solidarjetà tagħna bejn l-Istati membri U f'dawk dawk l-istati membri li għandhom pressjonijiet kbar fuq l-kwistjonijiet ta' immigrazzjoni fit-8 ta' Marzu eh, il-Kunsill adotta setta konklużjonijiet tal-Kunsill fuq qafas għal solidarjetà pratika għal dawk l-istati membri li sistemi tagħhom tal azilu ma' esposti għal ċertu pressjonijiet bħala riżultat ta' influssi eh, migratorji dan il-qafas e, u importanti għal mekanizmu ta' early warning dan il mekanizmu issa qed jiġi inkluż fil-flemendi tal-regolamentazzjoni ta' Dublin u aħna għaddejnieh dan riċentament lill parlament Ewropew bilan li niftħu negozjati ta' trialogu. Dan il mekanizmu huwa l-punt ta' tluq li jippermettilna li mm, basru ċertu situazzjonijiet pal per eżempju dak li qed għal greċja aħna wkoll ta' dispożizzjoni tagħna għodda li nistgħu nużaw biex nassistu li dak il-pajjiż li jkollu bżonn. U dan huwa importanti fir-rigward tal-kooperazzjoni ma' Schengen u il-frontieri. Il-Kunsill qabel ukoll ir-rwol tal-Aġenzija għandu jiżdied għandu jikber u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi għandha tiġi promossa u li għandha tiġi meqjusa bħala effettiva u kol mod partikolari l-Aġenzija għandhom ruol importanti u ewlini biex jżidu s-solidarieta f'kooperazzjoni pratika. Aħna naħta l presidenza enfatizzajna l-fat li s-solidarieta hija prinċipju importanti ħafna li għandu jinsab fil-forma ta' kooperazzjoni pratika. Is-solidarjetà hija l-bażi ta' kollox u aħna ser inkomplu nimmonitiraw il-sitwazzjoni ġewwa l-Grezja u nimplementaw l pjantazzjoni il kunsilja appoġġa l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni u jenfasizza li dan għandu jsir b'mod koordinat. Jiena eh, grat li l-Parlament Ewropew għaza li jiddebatti dan is-suġġett illum għaliex l sfidi li tiffaċċja l-Greċja f'din il-kwistjoni huma sfidi li tiffaċċja l-Unjoni Ewropea. Riforma tal-sistema tal-azilu tal-immigrazzjoni kif ukoll eh, kontrolli tal-frontieri immaġinati kif suppost huma importanti mhux biss għall-Greċja iżda wkoll għall-immigranti għal dawk li jiżni l-ażil u għar-refuġġati. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα τώρα... Grazie ħafna, onorevoli Ministru. Issa jmiss il-Kummissarju eh, Malmström. Signora President, Ministru, President. Grazzi tal-li għal darboħra għet niddiskutu il, dan il-punt tant importanti fuq l-immigrazzjoni bin noqasijiet li hemm fil-Greċja u d-diskussjonijiet li huma dejjin fuq il-Sistema Ewropea tal-Azil u d-drittijiet fondamentali tal-individwi. Il-Kummissjoni edha tipprova tgħin il-Greċja biex tirriforma il-politiki tagħha l-Greċja sviluppat pjan ta' azzjoni u eh, sar progress fuq ta' punti twaqfu żewġ servizzi ġodda wieħed għall-eżaminazzjoni tal-applikazzjonijiet u wieħed biex jilqa il-dawn l-immigranti dawn passi importanti l-sena li għaddiet li għazo uża eh, timijiet tal-appoċ għall-azil fil-Greċja dawn ta' eh, pariri fuq il eh, fuq dan is-suġġett fi żona ta' Avros dan ix-xogħol se jitkompla din is-sena u se jissaħħaħ. Aħna U koll batna missjonijiet tekniċi fil-Greċja nkluża Task Force għal Greċja, UNHCR, l-IOM, Frontex u l-EASO il-kollu ma' voluti biex ikollna approċ komplutu sħiħ. Aħna inkomplu namlu sforzi kbar biex ikun hemm iktar impenn mill-awtoritajiet torok biex eh, jilqaw kontra dawn il-flussi migratorji milli jaqsmu fit-territorju Tork. Jiġifieri progress sar imma tbaqa' ħafna ħafna xisir is-sitwazzjoni eh, umanitarja f'Evros mhijiex aċċettabbli l-kundizzjonijiet li fihom qed jinżammu dawn l-immigranti hija xi ħaġa li tħassibna ħafna l-progress irid ikun immedjat u sostenibbli. Hemm bżonn li jsiru iktar sforzi minnaħa tal-awtoritajiet Gregi f'dan ir-rigward. Hemm bżonn ta' mekkaniżmi ta' emerġenza biex jagħtu għajnuna umanitarja immedjata lill-immigranti li jaqsmu il-frontieri bżon ta' finanzjament biex jiġu rinnovati faċilitajiet eżistenti u eh, anke biex ikun hemm kiri ta' hostels u anke li joħolqu containers li jistgħu jkunu wkoll abitabbli. Il-Kummissjoni kemm il-darba fakret lill awtoritajiet Griegi li jekk ma jeħdux miżuri immedjatament dan jista' jwassal għal konsegwenzi legali serji, imma ovvjament fuq bażi uh, minn ġurnata l-oħra konsegwenzi umanitarji serji ħafna Aħna u l-istati membri qegħdin jgħinu wkoll ħafna organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet imma il-Greċja i hija responsabbli li issegwi il-liġi internazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni se tkompli tagħti appoġġ strateġiku u mirat biex tgħin il-Greċja tirriforma s-sistemi tagħha permezz ta' iktar assistenza finanzjarja, appoġġ ta' emerġenza u anki għarfien espert Ehm, f'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet nazzjonali, l-Aġenziji, l-UNHCR u l-IOM. Il-Greċja hija fost il-beneficjarji ewlenin tal-program tal-Unjoni Ewropea ġifiri tirċivi madwar 309 miljon euro li ġew allokati sissa ma dan ukoll hemm problema ta' assorbiment min-naħa tal-Greċja ġifiri ftit minn dan l-ammont intuża sissa għabżonijiet eh, immedjati aħna eh, tajna 3.75% biex jimplementaw u kol miżuri ta' emerġenza u aħna eh, qed naraw ukoll possibiltajiet biex dawn il-flus jintużaw. Hemm bżonn li jkun hemm streamlining ta' dan il mekanizmu fuq livell nazzjonali, inneħħu l limitazzjonijiet u nsaħħu l-ġestjoni ta' dawn il-fondi jingħata Eh, appoċ ukoll li task force tal-Unjoni Ewropea fil-Greċja sabiex ikun hemm l-ola livell ta' assorbiment tal-fondi dana fl-implementazzjoni tal-pakket tar riforma Intbat espert fil-Greċja biex jati pariri l awtoritajiet gregi li huma involuti fl-implementazzjoni ta' dawn il-fondi. Unbat hemm il-proposta ta' rikas tar regolament Dublin li bħal bqija tal pakketta tal-azil li rrid isaħħaħ l-effiċjenza tas-sistema u jgħati iktar protezzjoni lill applikanti aħna nirringrazzjaw lill parlament Ewropew għall appoġġ tiegħu u nirringrazzjaw koll il-Presidenza li qiegħda tiżgura illi eh, issa lista illi tibda triologu fuq da kwistjonijiet u kwistjonijiet rilevanti mal-pakket tal-azil. E, deċiżjoni tal-qorti turi illi l-Unjoni Ewropea għandha sistema effiċjenti u komuni għall-azil biex tgħin l-istati membri u tagħti protezzjoni internazzjonali b'mod ġust u effiċjenti dan huwa għan komuni għall-Unjoni Ewropea u ilu priorità għal tul ta' żmien hemm bżonn ta' regoli komuni u iktar solidarjetà. Hemm bżonn ta' standards għoljin iktar kooperazzjoni biex niskuraw li min jitlob l-azil jirċivi trattament ġust ikun fejn ikun li qed jagħmel l-applikazzjoni u jekk għandhom bżonn għajnuna u protezzjoni dawn ikun jistgħu jirċevuha l-istati membri kollha għandhom il-possibilità li jaqsmu responsabilta għal dan. Pala parti minn dan l isforzi is-sistema ta' Dublin titkun ikkomplementata Eh, biex tiġu indirizzati il-kawzi ta' dawn il-krizi u naraw li nuqqasijiet fis sistemi kunu rimedjati sabiex dan eh, ma jeffetwax b'mod negattiv is-sistema kollha kemm wassal violazzjonijiet ta' drittijiet tal bnedem aħna voluti se nkompli nkunu voluti bħala Kommissjoni, nappoġġa napprezza l-appoġġ tal-Parlament, tal konsil organizzazzjonijiet oħrajn, imma ovvjament ir-responsabilità għada fuq spallejn l-awtoritajiet Gregi. Grazzi. Malmström, Grazzi ħafna, Senjura Kommissarju. Issa naddu għal eh, kellima għannom tal-gruppi politiċi u issa nisema minnant il sinjura Jannaku. Grazzi, Senjura President. Mem ebda dubju illi aħjar wieħed eh, jajtuf mill-li aħ u eh, jena naqbel ma dak kollu li qalet il-Kummissarju fu eh, drittijiet tal-persuni illi eh, drittijiet illi għandhom kollom dak kollha li jitolbu l-azil mi ma qaletx xkien il numru enormi ta' dawn il-persuni illi qegħdin f'sitwazzjoni illegali fil-Greċja, it-Turkija. neħiet l-obbligu tal-viza u kulħadd jista' jiġi minn min Libja jgħaddi Istanbul u mbagħad jaqsam il-frontiera fil-Greċja u għalhekk tistgħu tifmu illi s-sitwazzjonija issa differenti għaliex daw kollha illi jitwasslu eh, jitwaslu mill-traffikanti tal-bnedmin, aħna ma nafux minn fejn ikunu ġew, x'lingwa jitkellmu, dawn il-persuni ma jiġux b'dokumenti, eh, ma jkollhomx karti u eh, jitolbu l-azil. Umbat, meta aħna jkollha madwar 350 eh, persuna li jaqsmu l-frontiera, huwa diffiċli ħafna illi wieħed eh, jeżamina l-applikazzjonijiet tagħhom. Għalhekk hemm bżonn illi nagħmlu differenza bejn is-sistemi differenti. U jiena kuntenta li inti taqbel ma' dan meta il-Greċja eh, edha tilqa 90% tal-pis tal-flussi migratorji kollha qed tistgħu tifmu l-situazzjoni hija diffiċli ħafna għalhekk aħna ddeċidejna illi u ħafna ċentri sabiex il kondizjonijiet tal uħ ikunu aħjar. Imma is-soluzzjoni u koll għanda e, e, e toħroċ mit turkija jiġifiri illi tirrispetta il-ftejim illi għanda fuq il-return ftejim li għandha mal-Ewropa u ftejim illi konkludiet uh, fil-Greċja mill-1999. il-Greċja, il-Turkija trid tirrispetta il-ftejmiet kollha u li twaqqaf dawn il-flussi enormi. Aħna din fl-Unjoni Ewropea, aħna nħadnu l-istess valuri, aħna nġildu għal dawn l-istess valuri, sen komplu namlu dan, imma għanna tassew bżon tal-għajnuna mill-Kommissjoni, mill-Konsil, mill-Parlament Ewropew u minnantkom illi għedin taħdmu fuq dan il-punt. Grazzi ħafna, issa nat il-mikrofonu l-Sinjura Gijom. Itħassib li tikkawża situazzjoni tal-Greċja mhix ġdida dan huwa eh, mux suġġett ġdid l-lum et eh, nitkelmu fuq u għal darboħra suġġett iktar urġenti għalix eh, il-Greċja trid tiġbor l-immigranti illegali u li dak li qed jitolbu l-azil u persuni li huma forsi morda għandhom mart li jittieħed Din hija xi ħaġa li tħassibna ħafna l-ewwel net għaliex timmira l-persuni li huma l-iktar vulnerabbli fuq kriterji li huma diskriminatorji għaliex toħloq iktar preġudizzji lejn l-immigranti u dak li tolbu l-azil u tmur kontra l-obligi tal-Unjoni tal-Greċja. Għalek jena nishti illi intom tajdu li jek il-realtà ix kif għattaqatni kif għattilkom jena. Mbżon u koll li aħna nikontribwixxu u koll biex jitkompla dibattitu oġġettiv sabiex nifmu aħjar eh, l-azzjoni li tieħdet inti semmejt il-problema tal-finanzjament u l-ewwel mistoqsija hija eh, x'azzjonijiet ġew prioritizzati issa u fil-ġejjieni. Forsi tista' tgħidilna wkoll kif qed issir l-identifikazzjoni tal-persuni li għandhom bżonn ta' protezzjoni internazzjonali li għandhom aċċess għal din il-proċedura, għandhom bżonn li kollhom eh, eżami tas-sitwazzjoni tagħhom għaliex il-Greċja eh, se tkun issa l-Pulizija tal-Ewropa. Iva, eh, aħna nistgħu ngħinuhom biex jiffaċċaw il-pressjoni kbira li qed jiffaċċaw u dejjem fi spirtu ta' eh, fiduċa reċiproka bejn l-istati membri. Għannom tal-grupp tal-liberali, il-Sinjura Grisbeck, għal żewġ minuti. Signura President, Signora Kommissarju, eżis kollegi, tkellimna fu uh, eh, sfidi u veru illi aħna qegħdin niffaċċaw sfida enormi għal Greċja imma hija wkoll sfida għall-Unjoni Ewropea li aħna rridu niffaċċawha u anke minħabba eh, il-mod kif jarawna il-bqija tad-dinja u anke biex nirrappreżentaw iċ-ċittadini tagħna. Konna naħsbu li tmim tal-seklu 20 eh, li għala bil-waqa tal-ħajt eh, tal- bil-ħajt ta' Berlin u issa qed etna li il-Greċja qiegħda tipprova wkoll twieġeb għal l-isfida tagħha billi wkoll it-tella ċint i. Fil-Greċja qegħdin jaslu iktar minn 300 persuna kuljum minn pajjiż ta' transit eh, ta' transitu eh, li huwa t-Turkija imma l-persuni fil fat li jaqsmu mhumiex torok imma persuni li jiġu minn bnadi oħra tad-dinja zit ma dik situazzjoni umanitarja li hija mhix xirqa illi tmur kontra drittijiet tal-bniedem u eh, aħna dejjem qegħdin insaħħuhom, nipproteġuhom u naraw il għalek irridu inħarsu l-iktar ħaġa prezzjuża illi eh, ħarġet mill-ħolqin tal-Unjoni Ewropea. Il il-messagġi huma komplikati, situazzjonijiet diffiċli, ma mara ma noqgħod nidħol f'affarijiet tekniċi, ovvjament hemm bżonn ta' solidarjetà kif għadha kif qalet il-Kummissarju. Però hemm responsabilità maqsuma permezz ta' mekkaniżmi tekniċi, finanzjament illi irrid jintuża, allokazzjoni ta' fondi Ewropej illi jistgħu jagħtu għajnuna u jistgħu wkoll skont fid-dawl ta' drittijiet tal-bniedem ittejbu s-sitwazzjoni ta' dawn il-persuni. It-tieni messaġġ li inna nisimgħu f'dawn l-aħħar ġimgħat fl-Ewropa huwa illi Uh, eh, ikunem sistema ta' stat ta' dritt illi propju turi u titrasmetti din is-solidarità tal-istati membri fil-situazzjoni li qiegħda il fija il-Greċja bħalissa. Jiġifieri rridu ta' sew noħolqu eh, batterija ta' testi differenti u ma noqogħdux biss nitkellmu meta fil-, fil eh, fi Franza nitkellmu dwar il in mill-ġdid ta' frontieri uh, interni. Irridu u koll nżommu f'maħna, un hemm tielet weġiba jew tielet messaġġ huwa li jkun hemm il-possibilità u rieda politika illi insibu bilanċ bejn il-tramuntana u nofsinhar illi nużaw l-għajnuna l-iżvilupp u sħubijiet mal-pajjiżi tan-naħat isfel sabiex eh, l-immigranti ma jkomplux jitħlu f'infern. Grazzi ona. Grazie, signora Grisbeck. Eh, taċċetta? Mistoqsija? Is-Sur Papa Nikolaw dwar il-kommenti li saru fuq il-Greċa, jina nishtiq namlilkom mistoqsija s-sena li għaddiet fl-Lampedusa madwar 60.000 persuna minn persuni terzi mill-Afrika ta' fuq. U wara da kollu li smajna f'dan ir-raġun, imma fil-Greċja hemm iktar minn 120,000 persuna li qed jaslu u dana qed nibbażaw ruħna biss fuq id-data ta' Frontex. Intom taħsbu illi Greċja waħedha tista' tiffaċċa din il-pressjoni illi għandha sid darbit inqas popolazzjoni mill-Italja inti jgħat warajja imma Iva, ovvjament jena nifem illi il-Greċja ma tistax tiffaċċa din is-sitwazzjoni waħedha. Jena eh, spjegajt spiegajt jena mort fuq il-gżira ta' Samos, rajt is-sitwazzjoni x'inija waħda diffiċli ħafna. U jina mortu kol Lampedusa fejn kol emmek rajt eh, il-problemi il kienu pjuttost komplikati. Għalek huwa flimkien fil-spirtu ta' solidarieta billi nejnu kem jista' jkun lil Greċja li wara kollox hija membru tal-Unjoni Ewropea li rridu nsibu soluzzjonijiet. Imma din is-soluzzjoni jew dawn is-soluzzjonijiet irridu eh, naslu għalihom permezz tal-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament illi jiena eh, nifhem u nara fid-diffikultajiet li tinsab fihom il-Greċja. Grazzi ħafna Sinjura Grisbeck. Issa is-Sinjura Flotre għannom tal-grupp tal-ħodor. Kem għandi ħin, kjoġbok? Minuta u nofs. Iva, mish l-ewel darba li qed niddiskutu dan is-suġġett. Naħseb li l-Ordi tal-Ġustizzja, l-Aġenziji ta' Drittijiet Fondamentali, Organizzazzjoni ta' Soċjetà Ċivili, kulħadd xi moment jew ieħor eh, ġibet l-attenzjoni għal din is-sitwazzjoni kif fil-fatt għamlet ukoll il-Kummissjoni l-Greċja faslet pjan fuq l-azilu l-immigrazzjoni imma llum is-sitwazzjoni hija impossibbli jiena mort fil-Greċja u dak li qed jiġri hemmhekk huwa insult tad-dinjità tal-bniedem mitu bosta eh, nies ġa fuq il-frontiera u meta kienu qed jippruvaw jaqsmuha u l-NGOs illum fil-kuntest ta' kriżi ekonomika u soċjali li hemm fil-Greċja qed jaraw illi il-razzizmu hija dejjem jikber u Fateni u Patras em, madwar 63 kas għal dan l-aħħar eh, tletxur, anzi l-aħħar tletxur tas sena 2011. Fil-moment li għadeja minnu l-Greċja palissa ħafna politiki kontra l-immigrazzjoni, xenofobi, imma iktar u iktar iridu naraw illi eh, dawn il-persuni jissa issa illi huma eh, suspettati li huma morda eh, se jiġu imwarba għalihom waħedhom. Ovvjament l-Unjoni Ewropea trid tuża l-valuri tagħha, l-istrumenti tagħha, l-prinċipji ta' kooperazzjoni u solidarjetà u rridu ngħidu lill-istati membri miflok ma toqgħodu teddu lil Greċja li tkeċċuha miż-żona Schengen hija xi ħaġa skandaluża. Umbat, huma l-istati membri qegħdin jgħidu illi jiddispjaċihom lill qorti Eh, mhix qed tippermettilhom milli jibatu dak li jitolbu ehm, l-azil fil-Greċja din hija ipokrezija u l-Kummissjoni Ewropea għandha wkoll responsabilità kbira biex tigarantixxi l prinċipji fondamentali. Naħseb ukoll li mat Turkija rridu eh, naraw x'inhu jiġri il-ftehim ta' riammissjoni komunitarju jitlob eh, trattament indaqs. Issa qed nużaw standards doppji għaliex m'hemmx perspettiva ta' dialogu hawnhekk. Sinjura Flotri, jekk jogħġbok għalaq. Issa nagħti il-mikrofonu lis-Sur Trija Dafilis. Annum tal-grupp tiegħu. U jien nixtieq ngħidilkom ukoll illi jina irrit inkun ftit flessibli għaliex għandna ħin imma issa mhux se jkun hemm iktar possibilità illi uh, dak li jkun jaqbes il-ħin illi jkun allokat lilu. Grazzi, Signora President. Is-sitwazzjoni tal-immigranti fil-Greċja tirrifletti s-sitwazzjoni ġenerali li hemm f'dan il-pajjiż. In-nuqqas ta' ugwaljanza politika, ekonomika, diskriminazzjoni, sfruttament, intimidazzjoni, dawn huma elementi li jirriflettu s-sitwazzjoni Aħna qed naraw x'inhuma l-kondizzjonijiet li jgħixu fihom l-immigranti li m'għandhomx laqas il-bżonnijiet eh, l-iktar bażiċi għall-iġene tagħhom pereżempju dawk ukoll li mhumiex miżmuma fi dawn iċ-ċentri jgħixu f'sitwazzjoni ta' esklużjoni soċjali u qed isiru vittmi ta' sfruttament, razziżmu u eh, f'dan il-klima, f'din il-klima ta' kampanja elettorali hemm klima ta' assurdità u dawn l-immigranti qegħdin propju jiġu eh, kullħat jipponta sebajom sebajh lejom eh, u ma mm, qed iġorru l-mart qed iġibu l-aks kull ma qed jinqala fil-Greċja qed inwaħħlu fihom fil-fatt u fil-aħħar eh, tliet xhur tal-2011 kien hemm 63 każ ta' razziżmu illi ġew irreġistrati dejjem bis-sem ta' minuri wkoll ir-responsabbiltà hija dik tal-awtoritajiet Griegi imma wkoll tal-Unjoni Ewropea u nittama li solidarjetà illi semma il-Ministru aktar kmieni mhux se tibqa' solidarjetà fuq il-karta imma se ssir xi ħaġa konkreta tanġibli u li din lajnuna tinata l pajjiżi illi minħabba il-pozizjoni ġeografika tagħhom ma jistawx jiffaċċaw dan il-flussi migratorji ta' persuni li qed ifittxu ħajja aħjar. Hemm bżonn li din is-solidarjetà tkun solidarjetà globali, hemm bżonn li tkun solidarjetà mhux biss ta' fondi imma ta' assistenza, ta' twaqif, ta' ċentri ta' eh, il-uħ kif huma xirqa. Hemm bżonn li l-Ewropa turi eh, wiċċa Hemm bżonn li l-Ewropa tkun spazju ta' koeżistenza fis-slim u mhux żona ta' xenofobija. Imma hemm bżonn li nagħmlu sforzi kbar. Grazzi ħafna issa nixtieq nagħti l mikrofonu lis-Sinjura Olmera żewġ minuti. Nixtieq Anfang Worte zu nibda billi nirringrazzja l-uffiċċju tal-appoċ li huma bdew jagħtu l-għajnuna tagħhom l Greċja, speċjalment fil-kostruzzjoni ta' akkomodazzjoni. U xi ġranet ilu l-awtoritajiet Griegi qalu li hemm bżonn aktar postijiet skont eh, livelli Ewropej u jkun hemm anki appoġġ min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll smajna li l-uffiċċju ta' l-appoġġ se wkoll eh, jgħin hawnhekk jagħmel il-parti tiegħu jider li id-diffikultajiet li aħna nsemmu najdu xiridu namlu Imma ma nis peress li l-Greċa tista' f'sitwazzjoni diffiċli ma nistawx najdu namlu l ħajtom aktar diffiċli milli għalhekk ikun sensibbli li ċerti pajjiżi E, idumu biex jirritornaw il-rifugġati u jiena naħseb il-kooperazzjoni ma' Turkija u koll rridu naħdmu dwarha, rridu nagħmlu l-isforzi tagħna hawnhekk biex anki pereżempju il-politika tal-viża u anki il-politika tar-ritorn hija xi ħaġa problematika, il-politika tal-viża pereżempju rridu nkunu nafu dwar l-studenti, nis li qed jagħmlu l-kummerċ, forsi konna limitu hawnhekk għal dawn il-gruppi li jkollhom problem. Mbagħad irridu nippromovu anku kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet Griegi jekk huma qed jiġġieldu kontra t traffikar tal-bniedmin li jiġu sfruttati u hemm diffikultajiet f'ħafna affarijiet oħra mat-Turkija imma naħseb it-Turkija lesta wkoll tikkopera f'din il-kwestjoni. Il-karta l-blu għollejta, Sinra Holmajer, għandek karta blu taċċetta? Surubik. Jina nirringrazzja l sinjura Holmajra x-naħseb i semmit l-aspetti pozittivi ta' din is-sitwazzjoni. Jina għandi din il-mistoqsija u għalhekk nixtieq nistaqsi. Kif l-immigranti jistgħu jiġu integrati fl-Ewropa? Iva rridu nitkellmu dwar xi kwalifiki għandhom x'għandhom bżonn biex Eħej konna intraprizi fl-Unjoni Ewropew jiġu integrati anke fis-suq tax-xogħol. Interessanti ħana naraw kif nistgħu nintegrawhom fl-Ewropa. Is-Sinjura Maier. Jiena naħseb li ma l-Uffiċċju l appoġġ tal-Azilu irridu naħdmu u naġlu aktar biex nagħmlu dan u naraw li muma dawk li ġadaħlu daħlu fil-Greċa u dawk li għandhom potenzjal biex jistaw jiġu trasferiti f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, forsi ma jkunux jistaw jerġgħu jmorru lura f'pajjiżhom għal dejjem. Imma jew naraw x'ħiliet għandhom għax forsi nkunu nistaw nużaw, mbagħad rritu ukoll naraw li nistaw ngħinu l-Grig biex identifikaw dan in-nies biex il-proċess eh, isir eh, malar kemm jista' jkun. U anke biex nirritornaw, ma nistax nirritornaw fil pajjiżhom u mbagħad jekk m'hemmx ġustifikazzjoni għaliex ġew fil-Greċja u jekk ma jkollhomx ħili, forsi ma kellhomx opportunitajiet li f'pajjiżhom ikollhom din il-ħajja. Grazzi, Sinjura President. Jiena l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni u lill-Kummissarju Malmstrom għal mod kif eh, i eh, kienet qrib tal-Greċja f'dawn l-aħħar żminijiet. Aħna qed niffaċċaw problema li qed issir dejjem akbar. Il, eh, anke l-paċi fil-Greċja hija medda u hija wkoll kwistjoni marbuta mal-kondizjonijiet ta' iġene li qed jgħixu fihom l-immigranti u mbagħad hemm kwistjoni ta' fondi, fondi li jri għandhom jintużaw biex uh, nejnu il-barranin. Iva kien hemm xi naqasijiet fl-modi Greċja m'għamlitx dak li kellha tagħmel u dak li qed eh, naraw illum eh, ġaluna nistħu bħala Gregi imma din hija problema li tolqot l-Unjoni Ewropea kollha l-menu l-koll naqblu fuq dan. Permettu li ngħid ukoll bil-ġenerosità kollha illi nħoss għall-għajnuna li qiegħda tingħata lil Greċja ma jena nixtieq ngħid li l-Ewropa għada ma mleċ dak li huwa essenzjali għal dak li għandu xaqsan politika tal-azil li tkun tassew Ewropea Irridu nkunu koraġġużi u hawnhekk nagħmel appell il-Kummissjoni l kunsill biex iniedu l-proċedura sabiex jissostitwixxu il-sistema ta' Dublin 2 b'sistema ta' solidarjetà bejn l-istati membri aħna hawnhekk irridu niffaċċaw sitwazzjoni li ma tqis l-interessi ta' ċerti stati membri għaliex anki jekk il-Greċja edha jirnexxila tassorbi l-fondi Ewropej kollha, xorta se jkollha tiffaċċa dawn il-flussi il-flussi migratorji fil-waqt li 90 fil-mija tal-immigranti li jidħlu fl-Ewropa jgħaddu mill-Greċja. U jiena nixtieq ngħid ukoll li l-Greċja qiegħda f'sitwazzjoni uh, anzi fażi ta' kampanja preelettorali din hija realtà u l-kwestjoni tal-immigrazzjoni illegali qed tiġi sfruttata mhux ħażin mill-partiti estremisti, il-populizmu jeżisti u xoħut qegħdin jimmanipolaw il-nies u l biża tagħhom u hawnhekk jiena nixtieq nagħmel appell sabiex kulħadd joqgħod attent ħafna meta nitkellmu fuq dan is-suġġett mod partikulari eh, f'suġġett daqshekk ah, f'mument daqshekk diffiċli. Is-sur Krisojelos għandu eh, blue card ixtieq jagħmel mistoqsija. Inti u koll kont fil-gvern qabel u jina nixtieq nagħmilek din mistoqsija x'inhu l-perċentwali li kien assorbit mill-ammont eh, ta' 309 miljuni illi batet l-Unjoni Ewropea. Eh, hemm fondi, fondi illi ma ġewx assorbiti, ma ġewx użati hemm fondi illi kienu maħsuba għal ritorn volontarju 3000 applikazzjoni x'inhu n-numru ta' talbiet illi ġew ipproċessati u kemm minnhom dawn it-talbiet ġew fil-fatt ipproċessati u kemm minn dawk li applikaw għall-azil kisbu l-istatus ta' persuni li qed jitolbu l-azil. Jiena hawnhekk fil-Parlament Ewropew din hija mistoqsija li għandek tindirizza lill gvern u lill kummissjoni Ewropea illi żgur jiena konvint tagħtik l-informazzjoni kollha. Grazzi, issa sur Krisojello għandek il-mikrofonu għal-minuta. Fil-Greċja, naraw li kwestjoni tal-flussi migratorji għanda hija partikolari fil-Greċja, per eżempju 20 sena ilu, il-Greċja kien pajjiż ta' immigranti, mhux pajjiż li jilqa' immigranti. Il-Greċja għanda kosta twila, u nistgħu nistaqsu jekk il-Ġermanja, l-Belġu, l-Istati Uniti, l-Awstralja, Eh, kienu xikunu daqsek pajizi b'saħħithom mingħajr l-immigranti. Issa qed naraw l-sitwazzjoni fil-Greċja qiegħda eh, ssir pajjiż fejn hemm ħafna xenofobija, hemm bżonn ta' proposti fuq l-espulsjonijiet, il-bini ta' ħajt u eh, dawn iċ-ċentri ta' detenzjoni dawn huwa ksur ta' drittijiet fondamentali u hemm bżonn illi ikun hemm involviment tal-forzi tal-ordni hemm ħafna li l-Greċja tista' tagħmel f'kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea għaliex l-Unjoni Ewropea trid tiffaċċja din il-problema. Hemm ukoll il-ħolqien tal- ċentri ta' il-uħ, ċentri ta' screening, imma u koll il-ritorn volontarju jistaw koll ikun sparti mis soluzzjoni Sur Jelos, bist il-ħin, bist il-ħin, grazzi ħafna. Issa nishtiq nagħti il-mikrofon l sur Buzutin. Naħseb illi kif qal is-sur Trianta Felidis, eh, il-Greċja hija pajjiż li hija sintomatiku ta' l-Ewropa kollha fejn tidħol il-kwistjoni tal-immigrazzjoni Uridu rridu nammettu li l-Greċja bħal pajjiżi oħrajn fuq naħa t'isfel ta' l-Ewropa hija pajjiż ta' transitu u mhux pajjiż ta' destinazzjoni. Dan huwa punt importanti illi nippreċizaw. u ħa nirrepetih. Il-Greċja hija pajjiż ta' transitu u l-immigranti li jmorru l-Greċja ma jridux jibqgħu il-Greċja imma jridu jgħaddu lejn pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea tipikament pajjiżi fin-nord tal unjoni ewropea u dan ifisser li kemm il fruntieri esterni tal greċja kif ukoll in numru ta' immigranti li jaslu fil greċja mhumiex problema tal greċja imma huma problema tal unjoni ewropea sħiħa u l-istess bħal greċja għandek pajjiżi oħrajn għandek il malta il pajjiż li ġej minnu jien m'għandek il-gżira ta' Lampedusa jekk hawn xi ħadd illi jaħseb illi s-sittin elf fruħ illi waslu Lampedusa s-sena li għaddiet rridu jibqgħu Lampedusa żgur illi huwa żbaljat. U allura rridu nsibu metodi konkreti ta' kif din il-problema kollettiva Ewropea natuwa soluzzjoni kollettiva Ewropea. Jiena nemmen illi dak illi ġie propost mill-Kunsill għal dak li huwa ir-reviżjoni tal-regolament ta' dublin mhuwiex biżżejjed u għadna l bogħod biex nilħqu ftehim u nemmen ukoll li l-konklużjonijiet tal kunsill dwar is-solidarjetà għalkemm pass fid-direzzjoni tajba wkoll mhumiex biżżejjed sakemm kulħadd ma jifhimx illi din hija problema tassew ewropea allura żgur illi ma nistgħux insibu soluzzjoni.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 ospitali ħafna u aħna nirrispettaw id-drittijiet tal-persuni illi jiġu imma wara il kundanni li saru kontra il-Greċja id-drittijiet tal-familja tal-vittma illi inqatel fil-sitta ta' filaxija fil-baqt li kien qed iwassal il-mara tiegħu l-isptar fejn kienet setwellet da inqatel mill-barranin u naħseb illi dina xi ħaġa li m'għandniex ninsewa eh, dwar il-numru ta' immigranti u il-fatt illi meta wieħed ma jrid illi jidħlu barranin għandu, irrit jala il-bib ta' barra u jala u koll it-twiqi u naħseb illi aħna irridu napplikaw l-istess politika. Id-dar tagħna hija l-Ewropa u il-bib ta' barra huma il-frontieri tal-Unjoni Ewropea. U Frontex u l-Aġenziji oħrajn se jgħidulkom illi il-frontieri tal-Greċja u tat-Turkija huma il-bib ta' barra ewlieni ta' biex jitħlu dawn il-persuni. Hemm bżonn li jkun hemm kontrolli aħjar fuq il-frontieri. Aħna tlabna wkoll li Turkija biex eh, u kol tkun tolleranti li ma tkunx daqshekk tolleranti eh, ma' traffikanti li qegħdin jisfruttaw din is-sitwazzjoni u qegħdin iwaslu dawn l-immigranti naħseb ukoll li għal persuni li jitolbu l-protezzjoni internazzjonali għandna kol nirriservaw eh, trattament iktar ġust għalihom. Għamna kiena qed nirreferi għal regolament ta' Dublin 2 hemm ħafna kwistjonijiet iva. Imma, il-President interrompi għamnek, sentik ftit sekondi addizzjonali, imma jek joġbo kaqra ftit iktar bil-mod għaliex l-interpreti qegħdin ibatu biex ilaħqu miegħek. Eżis kollegi, Eh, mhux qed jazlu għandkom 400 eh, emigrant kuljum. Għalli dawn ċifri probabbilment huma ola. Mbagħad hemm ukoll ma ninsewx il-kampanja elettorali. Intom tistgħu timmaġinaw proposta ta' estremisti li eh, qed tipproponi li jitpoġġew Minni fuq il-frontiera. Hemm bżonn ta' li nagħmlu sport. Għamlek il-Presidenta tinterromp. Voorzitter en commissaris, er bereiken mij berichten dat Griekenland President, Kommissarju jidher li l-Greċa qed tajt li l-immigranti jekk il-legali u mhux illegali huma periklu għas-saħħa pubblika u qed nara li hemm pjanijiet iktar biex jibnu ċentri ta' detenzjoni. Qed jibnu dawn iċ-ċentru hemm iktar xenofobija. Il-Greċja mhux qed timxi skont ir-responsabilitajiet legali taħra u qed ħalli lil dawn il-nies jgħixu fil-faqar. Din is situazzjoni qed naraw ngħidu hawnhekk il-flus tal-Unjoni Ewropea qed jiġu użati biex verament jiġġieldu s-xenofobija u diskriminazzjoni din hija xi ħaġa li eh, għandha rridu niktar nifukaw fuqha f'dan iż-żmien ta' kriżi. Grazzi li Sinjora Boskur. Issa għandna catch di għaj għalek issa Sinjora Bazeskum. Grazzi, Signora President, skont l-istatistika Grika, 90% tal-immigranti kollha li jaslu fl-Unjoni Ewropea fl-2011 waslu mill-Greċja. Mem lebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea li jkollu daqshekk diffikultà meta jkollu din is-sitwazzjoni, rridu approċċ koerenti fuq livell Ewropew. Jekk aħna rridu li jkollna ġestjoni ta' dan kollu anke l-pajjiżi viċini irridu jaħdmu biex jiżguraw l-frontieri tagħhom ikunu kif suppost, Frontex tagħmel dan ix-xogħol u l-Aġenzija wkoll trid tirdoppja l-isforzi tagħha meta tiġi biex tgħin l-awtorità kif ukoll il-migranti jrid ikollhom status li jingħata lilhom malajr. Il-bieraħ il gvern Grik ħabbar skema ta' repatriazzjoni din hija xi ħaġa importanti pass il qudiem aktar u iktar li din tinvolvi l-NGOs. Grazzi. Grazzi lis sinjora Bazescu. Il-problema tal-immigranti fil-Greċja Eh, rridu narawa miqbajn umanitarja u rridu nsibu soluzzjoni iktar minn 150.000 immigrant illegali eh, jaslu fil-Greċja kull sena u għal daqstant eh, dan huwa numru kbir ħafna dawn il-persuni kunu qegħdin jaħarbu mill-pajjiżhom jaħarbu l-persekuzzjoni u l-miżerja u jixtiequ illi jirċievu trattament uman imma il-Greċja ma tistax tiffaċċa waħda dawn il-flussi daqshekk kbar. Għaliex kif qalu kelliema oħrajn, il-Greċja tirċivi 90% tal-immigranti kollha li jippruvaw jitflu fl-Unjoni Ewropea u minħabba uh, Dublin 2 jibqgħu fil-Greċja ovvjament mbagħad hawnhekk iridu nqisu l-kwistjoni ta' Eh, immigranti illegali u mbagħad it-trattament ta' dawk li jitolbu l-azil. Imma mhux sewi li wieħed taqabbel il-Greċja ma' pajjiżi oħrajn għal dak li huma kondizzjonijiet tal-qoħ tal-proċessar ta' applikazzjonijiet wieħed ma tistax qabbel żewġ pajjiżi għaliex il-problema tal-immigranti fil-Greċja nsibu soluzzjoni għalija biss jekk aħna niffaċċawha bħala problema Ewropea. Grazzi. Grazzi. Grazzi. Il-problema tal-Greċja <clears throat> hija problema Ewropea trid tiġi solvuta fuq livell Ewropej, pereżempju nirriformaw Dublin 2 u anki investu aktar flus fis-sistema ta' azil għal Greċja. Imma f'livell Grik nistgħu nonfqu dan il-flus, imbagħad hemm xi noqqasijiet oħra li aħna naraw fil- rapport ta' implementazzjoni fuq il-pjantazzjoni Grek naraw servizzi ta' azil 11 nis bliss minn 700 pjan ġew mażula u qed taħdem biss e, tiftaħ biss is-sib tal dan mhux tajjeb. Umbat il-kondizjoni ta' ċentri ta' detenzjoni tiebu għax issam ninqas nis imma għaliex aħna għana inżommu maluqin il-dan nis li għatifiċu għazil hemm ħafna problemi u ma jenx sali għanna l-elezzjonijiet eh, qed jużawhom f'din l-elezzjoni li ġejja irridu nejnuhom untuhom possibilitajiet u ċans biex ikollhom ħajja fl-Unjoni Ewropea ma nħallix għal Grieg weħidhom imma kulħadd irid jaqsam il-peace. <coughs> Grazzi. Grazzi, Signora President. Għawnek kem xaġa li ma nifimx. Il-Komissjoni minnaħa trid li ikonna nimxu ma Dublin 2 fejn eh, iridu jarġaw l-pajis minn fejn daħlu. Imma il-regolament ta' Dublin u kol fl-istessin jgħid li rridu nitrataw il-problema. Il-problema jadem l-istess, il-frontieri huma miftuħi, il-Greċja eh, ma tantx tagħmel ħafna f'dan l-affarijiet hemm ma tantx hemm proposti għall affarijiet finanzjari, imma aħna rridu nammettu forsi li aħna irridu nħdu miżuri oħra mardux ninsew li n-nies li qed joqogħdu hemmhekk il u wkoll għandha dritt li nismawa u dritt li kollha protezzjoni. Grazzi. Laħar kelli issa fil-catch. Grazzi, Signora President, dan id-debattitu qed isir sena wara dibattitu simili fejn konna qed nista' ngħidu l-istess affarijiet sena ilu bħal din is-sena eh, kien kienem eh, Lampedusa l-istess problema eh, kif għal Simon Buzutil 60.000 persuna waslu Lampedusa imma mux zgur biex jibqawem dawn l-immigranti, immigranti ekonomiċi jaslu fl-Italja kif jaslu fil-Greċja, f'Malta, żgur mhux biex jibqgħu hemmhekk, ma jridux jibqgħu f'dik ir-realtà, jridu jmorru b'nadi oħra fl-Ewropa u għalhekk ir-risposta hija iktar Ewropa, iktar responsabilità, iktar solidarjetà, iktar sens ta' inizjattiva. Jiena uh, fuq il-fondi dwar din iż-żona għal din iż-żona ta' intervent għal perjodu 2010-2014 jiena nixtieq illi ikun hemm iktar sens ta' inizjattiva. Hemm bżonn illi nelbu eh, din is-sitwazzjoni nkella l-Ewropa se tibqa' waħla fejni. Grazzi. Tante, signor Jacolino. Grazzi eh. Grazie, signor Jacolino. Grazzi għad-dibattitu hija importanti ħafna u naħseb nerġgħu niġu għal dan id-dibattitu il greċja trid tagħmel affarijiet mod urġenti irridu jaħdmu u jkomplu jaħdmu fuq il-pjantazzjoni biex jistabilixxu kondizzjonijiet tal-qoħ fejn huma jistgħu jiġu reġistrati u malar kemm jista' jkun jaraw x'għandhom irid ikun hemm assistenza umanitarja li dawk in-nies li bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli speċjalment tfal u gruppi oħra vulnerabbli. irrit ikun hemm protezzjoni itjeb aħjar tal-frontieri, sistema fejn nis jistgħu jiġu ritornati meta jinstabu li mandomx bżon protezzjoni internazzjonali u jridu jirriformaw is-sistema amministrativa biex ikun jagħmlu użu sew tal-flus. Ammonti kbar ta' flus, mijiet ta' miljoni imma jridu jiġu użati mill l-autoritajiet Grika li kiena konvinta li hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru biex aħna naġlu dan il-proċess ma jkunx hemm burokrazija. F'dawn il-kwistjonijiet kollha kien hemm progress imma qatt trid tkun qatt għandna bżonn ħafna iktar progress. U aħna nkomplu ngħinu lil Greċa qed ngħinuhom b'flus irridu naħdmu id fit mal-autoritajiet Griki u anki anke biex il-pjantazzjoni jibda jiseħ u anke biex in-nies ikunu hemm li jkunu qed jaħdmu hemm Frontex, hemm Europol biex eh, jgħinu f'dan it-traffikar u hemm esperti mill-Istati Membri u anke mill-Kummissjoni hemm organizzazzjonijiet internazzjonali li qegħdin hemm biex UNHCR per eżempju biex jgħinu u qed nippruvaw napoġaw il greċa fl-isforzi tagħhom mat Turkija biex anke Turkija eh, tkun responsabbli kol da kollu li għandha x'taqsam u ngħinuhom f'riformi u anke fi flus biex anki juma jkunu responsabli f'dan. Għalek ġifri hemm progress li qed isir, aħna lesti li ngħinu ħadd ma jistajet li ma hemmx diffikultajiet u li l-Greċja mhux qed dejja minn diffikultajiet. Hemm ħafna nies li qed issofru illum fil-Greċja u aħna konxi ta' dan. Nafu wkoll li l-Greċja minħabba l-qada ġeografika tagħha għax hija eħe vulnerabli għal dan il-flussi migratorji li umbat ikunu għatifiċu li ġu fl-Europa. Ija problema tal-Europa, ija xaġa li eh, l-Europa trittara x-tamel mill-Konsil, mill-Komissjoni rridu namlu dak kollu li nistaw, ma jistawx isiru minn lejla nar, se jihdu żmien imma jrid ikun hemm progress u dan jista' biss sir ma' dawk ma kulħadd biex niżguraw li kollox jietem, però anke l-autoritajt Greki wkoll irdu jagħmlu l-parti tagħhom. Grazzi tad-dibattitu, grazzi tal-appoġġ tagħkom, grazzi tal-li tifmu din is-sitwazzjoni u President naħseb li aħna nerġgħu niġu għal din il-kwestjoni. Grazzi. Grazzi lil kommissarju Malmstro u jina fissam il-Konsil nixtieq nagħti mikrofonu lil Ministru Butzkov. Grazie ħafna, President. Bla dubju, id-diskussjoni lejla u rietna li aħna għedin nitrattaw suġġett ferm importanti għal kulħadd. Situazzjoni ġewwa l-Greċja fir-rigward tal-immigrazzjoni hija waħda intensa u għandaqsan irridu niddiskutuha sew irridu nanalizzawha u nanalizzaw l-isfidi li qed tiffaċċa l-Greċja fir-rigward tal-immigrazzjoni kif qalet il-Kummissarju Malstorm. Is-sitwazzjoni li tinsab fiha l-Greċja hi waħda li teħtieġ ħafna xogħol u aħna rridu nuru solidarjetà sieħa mal-Greċja u ma' stati membri oħrajn li eh, jesperjenzaw ħafna pressjonijiet migratorji. U dan huwa għaliex aħna għandna nappoġġaw il-xuxin ġewwa l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu wkoll naħdmu bċertu mod fejn kull stat membru jkun jista' jiffaċċja pressjonijiet ehm, mhux mistennija tal-immigrazzjoni u dan skont l-obbligi tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament aħna rridu nippruvaw nevitaw kriżijiet fi stati membri differenti u fis-sistema tal-immigrazzjoni tagħhom. Rridu nippruvaw nsibu nżidu l-appoġġ u nassiguraw li jekk tasal il-kriżi aħna nkunu hemm biex ngħinu lil dan il-pajjiż partikolari. Aħna ser nagħmlu dan, ser nibqgħu nagħmlu dan ġewwa l-Greċja u jekk nappoġġaw nofru appoġġ f'dan ir-rigward aħna nassiguraw li jkun hemm sistema tal ażil ġusta u li taħdem kif suppost u tipproċessa l-applikazzjonijiet tal ażil kif suppost aħna bekk nkun nistaw nikkontribwixxu għan normalizzazzjoni tal-kooperazzjoni ta' Dublin. Grazzi għad dibattitu eċċellenti, eh, bi pjaċir smajt l-opinjonijiet tagħkom dwar dan is-suġġett u dan ċertament jeħtieġlu iktar diskussjoni dan is-suġġett din hija sfida kbira għal Greċja iżda fil-verità hija sfida kbira l kooperazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna Ministru, grazzi lil kulħadd, grazzi għal dak li jiena nħoss li kien dibattitu kostruttiv ħafna. Sinjuri, il-laqa hija maluqa u ser nibdew iktar tard, ngħidu nkomplu iktar tard fid-disa,